Signuri, il-Sinjura Alessandra Moretti prezentat li r-reżenja tagħha b'effett mit-2 ta' frar ta' dis-sena u l-Parlament Ewropew skont l-artiklu 4 tar-regolamenti tal-Parlament ikkonferma din ir-reżenja. U il